Now, colleagues, we come... Kollegi, naslu għal votazzjonijiet l-ewwel ir-rapport missur Speroni illi sabejn nista' narajn jixtieq jitkellem. Le? Le, jidher li mhux il-każ. Bekk ser Is-Sur Gornex, naddi l-kelma lilek. Signora, forsi inti taf illi il-kas tal-emenita fil-rigward tijaj fil-qorti tal-ġustizja għalet nispera illi kwistjoni finanzjara ta' Sur Brok e ser ikollhom l-istess elementi minn din il-minorità fil-Parlament Ewropew l-ugwaljanza fil-rigward ta' 20 sen ilu jonoraw il-Parlament u l-affarijiet u l-Komitat sfortunatament kollox ħa rwol partiġan li nispera li l-istituzzjonijiet jagħtu ħar soħra li grazzi. Mr. Speroni, Kelma li grazzi. Grazie President, jina kont rajt li konna ħnibdew il-votazzjoni fin-nofsien S5 u għalek ġej tard. Nixtieq nagħmel preċizazzjoni fuq ċifra għaliex kien ftehim ħażin li wassal għal motivazzjoni tal-rapport tiegħi ċifra ta' 1900 euro, mentre fil-fatt huwa 2356.41. Da kollox. Thank you for that clarification. We will now proceed. Sa proċedu bil-votazzjoni nixtieq nara minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet adottata. Grazzi Sur Speroni. Naddu rapport mis-Senjura Xardemoza dwar sigurtà tal-prodotti u sorveglianza tas-suq niftu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Adottata. il-rapport il ta' dwar il-ġestjoni tal-influenza H1N1 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. Kongratulazzjoni għal eh, rapporter, kwestjoni oħra huwa ir-rapport dwar il-ħatra ta' membru tal-Orti Ewropea tal-Awdituri, is-Sur Harold Vogerbauer, ser tivvotaw mod elettroniku mhux se taraw il votakom tagħkom ser jkun eh, id-dawl il-blu niftu l-votazzjoni. Kulħadd tivvota. Votazzjoni għamaluqa. Adottata. Grazie l-rapporter. Kwistjoni oħra hija żona koperta mill-ftajim tal-Kummissjoni Ġenerali għas-sajt fil-Mediterran votazzjoni għal proposta tal-amendament 39 amendament dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet adottata. L-ewwel parti dawk favur l-emenda 42 dawk kontrarju kontra l-astenzjonijiet eh, it-tieni parti bil-roll call niftu l-votazzjoni. Votajtu votazzjoni magħluqa adottata. L-amenda 48 dawk favur, dawk kontra assenzjonijiet adottati. Amenda 49 eh, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata. Amenda 50 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata emenda 51 dawk favur, dawk kontra Astenzjonijiet adottat amenda 52 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet adottat amenda 47 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet adottata emenda issa r-rezoluzzjoni, la posta rezoluzzjoni il-proposta tal-kommozzjoni, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata, issa naddu għal l-abbozza rezoluzzjoni bil-roll call niftu l-votazzjoni. Kulħadd vota Votazzjoni għamaluqa. Adottata. Issa snaddu għal votazzjoni dwar il rapport dwar finanzjament innovattiv f'livell dinji u Ewropew. U et nara li jem Sur Gawza se jitlop il-kelma qabel ma nivvotaw fuq din l-emenda. Merci, Madame la Présidente. Grazie, Signora Presidente dan il-rapport li jitkellem dwar ċertu kwistjonijiet tal-finanzjament innovattiv u għab dispjaċir li strajt li hemm ċertu konfużjoni għaliex u bekk nixtieq nitlob lill gruppi soċjalisti u demokratiċi biex jirtiraw il-mozzjoni alternattiva intavolata sabiex fix-xogħol ix-xogħol konġunt jista' jasal għal konklużjoni b'suċċess u għab dispjaċir li rritnejt ngħid li ċertu oppożizzjoni għal kwistjoni tat taxxa finanzjarja u hemm żewġ emendi li huma qrib ħafna xulxin nod dispeċir ngħid li dan il-mod il-Parlament Ewropej mhux ser ikun jista' jagħti l-approvazzjoni tiegħu taxxa taħt kondizjoni raġonevoli fid-dawl tal-Ewropa kompetittiva. Eh, Sur Schulz, il-kelma ta' dililek, grazzi. Grazzi, grazzi, Sur President. Nista' nirribatti għal dak li ntqal iva aħna ser nirtiraw eh, dan, la eh, l-abbozz ta' riżoluzzjoni alternattiva jiena ressaqt dan il-grupp tiegħi għal raġuni li ġejja. Il-proposta li kiena ġejt infirmata mill-120 kollegi mill-gruppi kollha juri li meta nkunu qed inħarsu lejn it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari mhux qed nitkellmu fuq proposta soċjalista tal-PPO tal-ħodor le qed nitkellmu dwar proposta tal-istituzzjonijiet iridu natu messaġġ istituzzjonali fejn qed ngħidu li dan il-Parlament qiegħed f'pożizzjoni irrispettivament mill-grupp politiku il-settur privat irrit jerfa responsabilta tijaw fil rigward tal-krizi. Mish, mish, mish messaċ speċifiku għal-grupp wieħed huwa messaċ komuni jekk aħna nistgħu nagħtu din l-istqarrija istituzzjonali forsi naħseb ikun suċċess għal dan il-Parlament bekk nirtiraw din il-proposta. Signora Kratzjur, saqsit biex titkellem? Grazzi, grazzi, Grazzi, għamilna proposta oħra fissam il-PPE, irridu kunu ċari għaliex dan jista' jkun kompromess u l-fondi ħajkunu allokati għal mekkanizmi ta' appoġġ u għalhekk għal budget komunitarju. Il-bieraħ tkellimna propju fuq dan u qed nistennew issa tweġiba sabiex naslu għal kompromess u nibatu lill-entitajiet komunitarji messaġġ pożittiv. Grazzi. Well we are, I think... Naħseb qegħdin fejn qegħdin irridu nesqu għal votazzjoni issa l-ewwel il-proposta mill-grupp SND li b'mod ċarġi tirtirata bekk nistgħu nipproteġu bil-kumplament tal-votazzjonijiet kif inhum diġà mħejji bekk qed naslu għal l-emenda numru 2 bir-roll call, permezz ta' roll call l-emenda votazzjoni roll call niftu l-votazzjoni kulħadd tivvota il-votazzjoni hija magħluqa adottata. Bekk eh, naslu għal paragrafi individuali, il-paragrafu 20, votazzjoni roll call, niftu l-votazzjoni. Votajtu, nal votazzjoni adottata. Paragrafu 32 vot maqsum votazzjoni nominali l-ewwel parti ta' 32 niftu l-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Nagħlqu l-votazzjoni. Adottata parti 2 ta' 32 niftu l-votazzjoni. Kulħadd tivvota. Nagħlqu votazzjoni. Adottata wkoll. Paragrafu 36 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet adottata. Paragrafu 39 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet adottata. Paragrafu 40 favur, dawk kontra. Astenzjonijiet nerġaw paragrafu 40 kontrollaw mod elettroniku niftu l-votazzjoni kulħadd tivvota votazzjoni hija magħluqa adottata. Paragrafu 42 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, naħsjar niverifikaw nibdow il- verifika elettronika fuq 42 kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa dik hija rrifjutata. Paragrafu 65 niftu l-votazzjoni, votazzjoni nominali, kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. Adottata il-mozzjoni għal rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, niftu l-votazzjoni. Tinara l-votazzjoni. Adottata. Kongratulazzjoni għal rapporter. Il il-kwistjoni li jmiss wara il-vot tar-rapport minn Sinjura Estrela dwar it-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa l-kelma lis sinjura Alken. Qed nitkellem għal traduzzjoni Daniża fejn il-kelma equitable hija tradotta b'mod ħażin era għaliex it-traduzzjoni daniża tfisser ugwali u ekwivalenti ġviri bekk eh, il-kelma eh, għanda tintuża eh, fil-mod korret ma nafx hekk l għandhom għandhom istess problema iżda għandu għandu jkun hemm ċertu tibdil fil-verżjoni daniża tar-rapport. Grazzi Sinjur Alken nart u naddu għal votazzjoni tal-paragrafu 4 votazzjoni nominali bżewġ parti Niftħu l-ewwel parti. Skużawni, l-ewwel parti mhux votazzjoni nominali dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. Tieni parti bil-votazzjoni nominali, niftħu l-votazzjoni nominali. E, votajtu, tinara l-votazzjoni adottata. Paragrafu 5, żewġ partijiet Paragrafu 5 jidher li ħassiri bi tliet partijiet, l-ewwel parti l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astenzjonijiet adottata. L-ewwel parti votazzjoni nominali niftħu l-votazzjoni. Votajtu tenal il-votazzjoni. adottata. Tielet parti, votazzjoni nominali, tinfetaħ il-votazzjoni. Tinala il-votazzjoni. Adottata. Paragrafu 6 żewġ partijiet, votazzjoni nominali, niftħu l-votazzjoni nominali għall-ewwel parti. Tinala il-votazzjoni. Adottata. Tini parti. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet adottata. Paragrafu 7. Votazzjoni nominali tinfetaħ il-votazzjoni. Kulħadd tivvota, tinara l-votazzjoni. Adottata. Paragrafu 8 żewġ partijiet, votazzjoni nominali. Dawk favur tal-ewwel parti kontra astensjonijiet adottata tieni parti votazzjoni nominali niftu l-votazzjoni kħeġobkom tinara l-votazzjoni adottata Paragrafu 9, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Adottata. Paragrafu 22, Żewġ partijiet dak favur. L-ewwel parti kontra astenzjonijiet adottata. Tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Paragrafu 24, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Adottata. Paragrafu 25, żewġ partijiet, votazzjoni nominali, l-ewwel parti miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. It-tieni parti issa. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. <coughs> Taddu wkoll. Paragrafu 26, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 28, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Paragrafu 29. Votazzjoni maqsuma. Żewġ partijiet, votazzjoni nominali, l-ewwel parti miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-ewwel parti taddi. Issa votazzjoni nominali fuq it-tieni parti għad 29. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Paragrafu 36, dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 37, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tajab wis, mela namlu verifika fuq l-ewwel parti ta' 37, jekk nistgħu niftħu verifika fl-ewwel parti ta' 37. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. U ta' tgħaddi. Issa 53 żewġ partijiet, votazzjoni nominali. L-ewwel parti, anzi mhux votazzjoni nominali, tajt il-President, favur, kontra, astenzjonijiet kienet qrib ħafna mela nagħmlu verifika fuq l-ewwel parti ta' 53. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. U tgħaddi. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Votazzjoni magħluqa. Taddu kol. Paragrafu 56, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vote is now closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 57, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti dak favur, kontra, astenzjonijiet taddu kol. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Taddu kol. Paragrafu 64, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 75 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 77 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Taddi. Premessa D, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa? Taddi. Premessa ġe, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Taddi. Premessa H, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Premessa I, Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Premessa O. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi wkoll. Premessa AA Vżoċ partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, taddi wkoll. Premessa AD, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, taddi wkoll. Issa l-mozzjoni, rezoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Taddu wkoll. Nifirħu l-rapporter. Now the report by Mr. Issa rapport ta' Signora Jolie fuq il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li tiżviluppaw dwar il-promozzjoni ta' gvernanza tajba fi kwistjonijiet ta' taxxa. Nivvotaw fuq il-mozzjoni rezoluzzjoni, paragrafu 10, votazzjoni maqsuma, żewġ partijiet. L-ewwel parti dak favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Tieni parti, dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 12, favur, kontra, astenzjonijiet mela dik kienet mela nagħmlu verifika fuq paragrafu 12 jekk jogħġobkom. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. adottata. We will send a technician. Nibatu tekniku ħdejk. Paragrafu 15, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu tieni parti ansi dawk favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq tieni parti ta' 15. Votazzjoni maluqa. Taddu kol. Paragrafu 19, favur, kontra, astenzjonijiet kienet bizbrix mela namlu verifika l-paragrafu 19. Votazzjoni miftuħa. Nalqu l-vot. Mela adottata. Paragrafu 20, żewġ partijiet, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Tieni parti dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Issa paragrafu 30, votazzjoni maqsuma żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 33 issa żewġ partit ukoll l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet naħseb ikonna nagħmlu verifika hawnhekk għat-tieni parti ta' 33. Votazzjoni maluqa. Adottata. Emenda wieħed dawk favur kontra astensjonijiet adottata. Anzi, namlu verifika bil-qalb kollha, namlu verifika l-emenda wieħed votazzjoni miftuħa. voted. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Issa, paragrafu 39, votazzjoni miqsuma f'tlet partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet adottata. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet namlu verifika għat-tieni parti ta' 39. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? ma taddix. It-tielet parti issa għal 39 dak favur kontra astenzjonijiet adottata. Paragrafu 43 dak favur kontra astenzjonijiet adottata. Paragrafu 45 favur kontra astenzjonijiet adottata. Paragrafu 61, dawk favur, kontra. Astenzjonijiet, namlu verifika għal paragrafu 61, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. U adottata. Paragrafu 66, votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. it parti, dak favur, kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 68 votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, kontra. Astenzjonijiet adottata t parti dawk favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. Premessa G Dak favur, kontra. Astenzjonijiet kienet qrib ħafna mela nagħmlu verifika fuq il-premessa ġe, jekk jogħġobkom. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. U adottata. Premessa H Anzi, għanna test oriġinali mela adottata, miex emenda hija test oriġinali tajt il-President. Mela, naddu issa għal premessa H, dak favur. Jekk iġobkom. Kontra. Astenzjonijiet. Miex ċara li hija mela namlu verifika fuq il-premessa H. Jekk iġobkom. Votazzjoni maluqa. adottata. Anzi, skużawni, ma taddix, tajti il-President. Għadkom għajmin, donkom. Tajab wis, mela l-mozzjoni rezoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet emendata dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Mela sanaddu għal votazzjoni fuq il-rapport ta' Sur Papa Stamkos fuq il-bidja u il-kummerċ internazzjonali. Paragrafu 3, votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti dal-favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 7, favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 10, votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, kontra. Astenzjonijiet taddi, tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 12, votazzjoni maqsuma f'tliet partijiet l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet taddi, tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. Namel verifika jek tridu, mela namlu verifika fuq it-tini parti, iżda kien hemm imma li ġidu, mela namlu verifika fuq it-tini parti jekk iġobkom. Votazzjoni maluqa. Adottata. It-tielet parti, favur, kontra, astenzjonijiet, ma kienx ċara mela namlu verifika fuq it-tielet parti. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Paragrafu 11, anzi, paragrafu 13 tajt il-President, votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet, dak favur. Kontra, astenzjonijiet adottata. Tieni parti, favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 14, votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra, astensjonijiet taddi, it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet taddi. Anzi, namlu verifika t-tieni parti fuq il-paragrafu 14, niftħu l-votazzjoni, tajte President. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. U dik adottata. Paragrafu 16 issa votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet dawk favur l-ewwel parti, kontra, astenzjonijiet adottata. Tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Paragrafu 21 żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Paragrafu 22 dawk favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Paragrafu 24 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 28 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 30 tliet partijiet Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi. it-tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi, it tillet parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 33 żewġ partijiet votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 34 żewġ partijiet favur l-ewwel parti kontra astenzjonijiet taddi, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 38 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 39 favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 40 favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 42 votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet dawk favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet taddi Tini parti dak favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 43 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, votazzjoni maluqa u dik ma taddix. Paragrafu 45 żewġ partijiet favur l-ewwel parti kontra astenzjonijiet taddi it-tieni parti da favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 47 votazzjoni maqsuma f'seba partijiet nittama ħazzomu li kont. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet taddi. Raba parti, favur, kontra, astensjonijiet taddi. L-ħames parti, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Anzi, namlu verifika għal ħames parti fuq il-paragrafu 47. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. Adottata. Mela se ngħaddu għas sitt parti dak favur kontra astensjonijiet dik kienet rib ħafna mela nagħmlu verifika għas sitt parti tal-paragrafu 47. Votazzjoni magħluqa. u adottata. U issa għas seba parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Now for paragraph. Issa l-paragrafu 48 maqsum seċ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tenni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 49 seċ partijiet minu favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet Naħseb li għanna bżon verifika dwar it-tieni parti ta' 49. Koll votajtu votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 51, f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 52. Maqsum fit tlet partijiet, l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 53 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 53 hemm talba għal verifika. Nistgħu niftħu il-votazzjoni. Votazzjoni sa magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 54 favur kontra astensjonijiet. Verifika. Se namlu verifika dwar l-54. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 55, favur. Kontra. Astensjoniet, għaddit. Paragrafu 56, favur. Kontra. Astensjoniet, għaddit. 57, favur. Kontra. Astensjoniet, għaddit. 58, Votazzjoni maqsuma b'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 59 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 61 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa R favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa l-mozzjoni e rezoluzzjoni kollha kemmi minu favur kontra astensjonijiet. Għaddit. The next item is il-punt li jmiss vot fuq rapport Mr. Housling dwar id-deficit tal-proteini fl-Unjoni Ewropea soluzzjoni għal din il-problema li jila magħna. Is-Sur Hosling, rapporter tagħna jixtieq jitkellem. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Signora President, signori, kollegi. Fil-rapport 80% ta' deficit ta' proteini fil-Unjoni Ewropea u dan irridu naqsuh domanda għat kabbir tal-proteini Ewropej. Aħna maħnix nitkellmu dwar dibattitu ta' zero tolleranza, maħnix nitkellmu fil-rapport dwar l-importazzjonijiet tal-GMOs illi għalhekk aħna rridu nivvotaw favur il-punti numru 3 u 9 għaliex jekk le dan jista' jibdel kompletament l-ispirtu ta' rapport. Jena ser ikolli inneħi ismi mir-rapport. Tajjeb issa ngħaddu għal voti l-ewwel paragrafu 2 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. Paragrafu 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 7, votazzjoni nominali, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 9, votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu numru 10. Votazzjoni maqsuma, votazzjoni nominali, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-ewwel parti tgħaddi. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. It-tieni parti ma tgħaddix. Paragrafu 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit paragrafu 14, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 15, maqsum fit tlet partijiet, votazzjoni nominali kollha kemm huma l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa il parti taddi, it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi it-tielet parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tirat parti tgħaddi, paragrafu 16, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Citation numru 8. Minnu favur, citation 8. Minnu kontra. Astensjonijiet. Ser namlu verifika ta' citation numru 8. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Premessa ċe żewġ partijiet votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa E favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa H żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Se nagħmlu verifika dwar it-tieni parti ta' premessa H. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Premessa i favur kontra. Se raġuni votaw premessa i favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa k, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa p, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Premessa e, f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa te żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa x votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa z, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Premessa a wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Nivvotaw għal mozzjoni għal rezoluzzjoni kollha kemm min favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-rapporter jishtiq jitkellem. Iva, minħabba il-vot biddel il-rapport, jiena nishtiq li ismi jitneħħam il-rapport. Grazzi, it-talba tiegħek ħadna nota tagħha. Rapport li s signora Nedelċeva dwar l ugualenza bejn nisa u l-irġiel. Paragrafu 20, minu favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Paragrafu 21, żewġ partijiet, minu favur l-ewwel parti, minu kontra, astensjonijiet għaddit. it parti, favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 23 zaċ partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 27 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 28 minnu favur Tridu verifika, verifika dwar it-tieni parti ta' paragrafu 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddit. Paragrafu 28 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 30 favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. 31 favur kontra astensjonijiet. Ser namlu verifika dwar il-31 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 4 u 30 maqsum f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Verifika dwar it-tieni parti tal-34. Verifika. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 45. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet Għaddit. Paragrafu 48 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 52 maqsum fit-tlet partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Se nagħmlu verifika dwar it-tieni parti ta' 52. The vote is now. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tielet parti ta' 52 minu favur. Kontra. astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 53 ukoll maqsum fi tliet partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra astensjonijiet kienet rib ħafna nagħmlu verifika dwar it-tieni parti jekk jġobkom. Votazzjoni magħluqa. Taddi. It-tielet parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 55 maqsum zeċ partijiet l-ewwel parti minu favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti minu favur kontra astensjonijiet għal darbuħra kienet qrib u għalek sanu verifika dwar it-tieni parti tal-55. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 58 maqsum fi tlet partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 60 maqsum fi tlet partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur. Kontra Astenzjonijiet. Ser namlu verifika dwar it-tieni parti ta' paragrafu 60. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tielet parti ta' paragrafu 60 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. 61 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra, assenzjonijiet, sar namlu verifika dwar it-tieni parti tal-61. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 65 minu favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 66 Għanna menda orali Missur Silvestri. Grazie President. Dwar paragrafu 66 wara il-frażi ninsistu dwar il-fatt li n-nisa jirtu kollhom il-kontroll ta' drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom permezz ta' aċċess aġevoli għall-abort u l-mezzi ta' kontraċezzjoni jiena niproponi li nżidu din il-parti wara l-kelma abort u nirrikonoxxu wkoll il-dritt ta' twellit u l nistidnu nistiednu l-Istati membri kommissjoni biex għamlu mizuri ta' azzjoni biex appoġġaw il-tqala u jattivaw proċeduri ta' politika u ta' għajnuna u li jgħinu l-nisa biex jelbu il-kawzi illi jwaslu għall azla li wieħed jagħmel l-abort. Dinja minn dorali illi tista' l libertà tal-mara illi twaqqaf it-qala imma wkoll jisħaq dwar il-prinċipju illi l-abort mhuwiex mod kif twaqqaf it-qala u lanqas u għamot kif nelbu illi ikunem, kif nevitaw illi ikunem it-twelit. Grazzi hemm xi oġġezzjonijiet għal din l emendorali Jider illi hemm. Grazzi mhux ser naċċettaw l emendorali għalhekk. Ser ngħaddu għal paragrafu 66 kif inhu fit tlet partijiet. L-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet Se nagħmlu verifika, verifika dwar l-ewwel parti. Verifika miftuħa, verifika samaluqa. Taddi. It-tieni parti, minu favur. Kontra. Astensjonijiet, ser nagħmlu verifika. Il-kolli votajtu. Dwar it-tieni parti, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tielet parti minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Jekk tridu nagħmel verifika dwar it-tielet parti, huwa ser niftaħ il-verifika il-kolli votajtu votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 76. Minu favur. Kontra. astensjonijiet għaddit. Premessa u favur. Kontra. astensjonijiet għaddit. Il-mozzjoni rezoluzzjoni kollha kemmi favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi ser namlu verifika. Verifika dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemmi. Il-koll votajna votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-aħħar rapport huwa rapport mis-Sinjura Plam dwar il-faqar fost in-nisa. Se nivvotaw dwar paragrafu numru 8 votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet dawk li huma favur l-ewwel parti, dawk li huma kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 15 favur kontra astensjonijiet. Se nagħmlu verifika paragrafu dwar verifika dwar paragrafu 15. Votazzjoni mal-waqgħa. Maddiċ. Paragrafu 16, żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet. Verifika. Verifika dwar it-tieni parti ta' 16. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 21, favur. Kontra. Astensjonijiet, għaddit. 23, favur. Kontra. Astensjonijiet, għaddit. 34, favur. Kontra. Astensjonijiet. Sen namlu verifika, verifika dwar paragrafu 34. Votazzjoni mal Maddiċ. 38 votazzjoni maqsuma ferba partijiet, l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet, it-tielet parti. Ser nagħmlu verifika dwar it-tieni parti ta' 38. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni samaluqa. Għaddiet.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 ħafna għamlu verifika, skużawni, dwar it-43 it-tielet parti. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu u 44, favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Paragraf. Paragrafu 45, tliet partijiet l parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet taddi tini parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix tret parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix 48 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix 49 favur, kontra, astenzjonijiet taddi 50 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur, tini parti dawk kon. I'm sorry. Skużawni, għajjajt naspajtu intom il kol Paragrafu 50, dawk favur. L-ewwel parti, tini kontra adottata, tini parti, dawk favur, dawk kontra, astensjoniet adottata. Sitt 56 favur kontra astenzjonijiet adottata 58 astenzjonijiet rifjutata 59 favur daw kontra astenzjonijiet ma taddix paragrafu 60 daw favur daw kontra astenzjonijiet rifjutata 62 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix 65 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix 69 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix 77 żewġ partijiet l-ewwel parti favur, tieni parti favur, ma taddix. Tieni parti ma taddix 84 Dawk favur kontra, astenzjonijiet ma taddix 86 dawk favur, Dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Premessa E dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Premessa e dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. U rezoluzzjoni u dawk favur, dawk kontra adottata. U bekk naslu għall spiegazzjonijiet.